l-ek daqstan skużani. Nittama illi għal-maġġoranza fil-parlament jittispieċini jekk titla, pero nenfasizza jekk. Nkomplu. Madam, Madam Scott Cato. Is-Sur Scott Cato, grazzi ħafna, President. Fil-weekend il-Prim Ministru reġat ipprovat tirranġa s-sitwazzjoni ta' Brexit f'Checkers hija ipprovat tinnegozja ma' dawk li huma minoranza ta' minoranza tal-partit tagħha stess il-demostrazzjoni ta' Londra favur l-Unjoni Ewropea ifisser illi l-affarijiet inbidlu fil-pajjiż jista' jkun illi konna nerġgħu nitlu għal elezzjonijiet Ewropej xi ħaġa li t Tories jibżgħu minnha li ikun hemm opportunità demokratika biex il-poplu jesprimi femtu. It-Tories qed jibżgħu ħafna mir-rida tal-poplu iżda aħna mhux se niġu msikta għaliex ir-resistenza għall brexit qiegħda tikber nixtiequ li l-Parlament jibgħat lura deċiżjoni lilna aħna għandna moviment b'saħħtu favur l-Unjoni Ewropea u li fl-aħħar mill-aħħar se nivvutaw biex nibqgħu. One and a half minutes. Minuta u nofs is-Sinjura Anderson. Jekk dan huwa l-aħħar diskors tiegħek inti 30 sekonda aktar. Dawk tar Repubblika ta' fuq ma jieħdux pjaċir jgħidu aħna f'żajnikom qabel ma ġiet imsejħa referendum, aħna konna nitkellmu dwar il-ħsara ta' Brexit għal gżira tagħna u kellna raġun. Aħna ħdimna biex il-naħa ta' fuq jibqa' fil-Unjoni Ewropea għaliex aħna nafu l ħsara ta' Brexit u l-effett li jkollu fuq il-gżira tagħna u kellna raġun. Aktar minn hekk, il-maġġoranza tal-poplu tal-Irlanda tafu qablu magħna. Fil-bidu tan-negozjati aħna wissejna lil dawk kollha involuti ta' tattika tan-negozjati ta' dawk tar-Renju Unit. U se nħalli fidejkom biex tiddeċidu kemm kellna raġun. L-injoranza u l-arroganza tagħhom biss saħħa tal-Partit Unjonista kien wasalhom għal sitwazzjoni li qegħdin fiha issa. Brexit ġie diskrit bħala serje ta' mistoqsijiet. Iżda mistoqsija waħda tatina tweġiba sempliċi għall-Irlanda u possibilment għall-Unjoni Ewropea minn din it-taħwida sħiħa Il-ftajim tal-ġimma kbira, Good Friday Agreement, eh, li huwa appoġġjat minn ħafna hawnhekk fih tweġiba President Tusk ibni fuq l-istqarrija ta' April 2019 araw illi konna tweġiba għal mistoqsija l-kbira, neħħu d-drammatiċità mill-kwistjoni, jekk neħħu l-frontiera, inneħħu l-problema u nippjanaw għall laqta tal-Irlanda għabbażi tal-prinċipju ta' kunsens. Grazzi lilkom ilkoll. Mr. Paxas for one. Paxas għal minuta nofs. Uh, Pone Pirminike, Europa Grazzi. Il-mexxejja Ewropej din jitbedu dejjem aktar mill-idea ta' unjoni ta' pajjiżi. U qegħdin dejjem aktar uh, jiffissaw fuq il-globalizzazzjoni bħala ideoloġija sistemi politiċi kollha tal-Unjoni Ewropea mhumiex se jirreżistu għal din l-ideoloġija protezzjoni akkosta kollox tal-interessi tal-kumpaniji kbar u dan a skapitu tal-frontieri tal tal nazzjonijiet. Il-globalizzazzjoni għandha impatt negattiv fuq l-ambjent, ifaqqar lill popli u ixxejjen l-istat ta' dritt. Iċ-ċittadini ma jħossuhomx komdi f'pajjiżhom il-pajjiżi tagħhom huma privatizzati mill-elit politiku u ċittadini eh, qegħdin jitwarbu. xiren ta' miljuni ta' Ewropej huma medda mill-faqar Miljuni ta' tfal qegħdin jikbru f'familji illi jgħixu fil-prekarjetà. Għandna nopponu politika ta' dan it-tip. Għandna nkunu kontra l-globalizzazzjoni u għandna naġixxu malajr. Is-Sur Bej minuta. Emmanuel Macron jista' jgħid kemm irid waqt il-konferenzi mal-istampa li l-Ewropej ta' subajn fħalqhom fi kwistjonijiet kummerċjali ma' xorta iffirma l konklużjonijiet tal Kunsill Ewropew. Alla volja dan it-test jgħid eżattament il-kontlarju. għal illi il- dan it-test jgħid li l-Unjoni Ewropea trid tipproteġi l-interessi tagħha kontra prassi lejali ta' pajjiżi terzi u għandna nużaw bisseħ l-istrumenti ta' difiża kommerċjali tajjeb sew li fil-li dan il-dokument jitlob espliċitament illi għandna jkollna ftehimiet ġodda ta' kommerċ eh, ħieles u illi għandna kemm jista' jkun eh, ikonna sistema kummerċjali miftuħa Eh, dan għandu jdaħħaq naħseb jena l-Amerikani u ċinizi ċiniżi li qed jixru l-kumpaniji tagħna kif u meta jridu. Hemm bżonn illi nieqfu din il-bluwa, li bluwa li tpoġġina f'morsa bejn l-Amerika u ċ-Ċina. Hemm bżonn illi eh, konna iva kompetizzjoni eh, eh, mhux lejali imma l-Unjoni Ewropea ma, ma tistax tkun bela meta ċ-Ċina u l-Amerika m'għandhom ebda mistħija milli jiddefendu l-interessi u l-ekonomiji tagħhom. Minuta l-Onorevoli Hukum. Grazzi. Mela, kien hemm ma mal azzjoni ta' Sinjura Meġi l oħra ma dak li għamel il-Prim Ministru Chamberlain fil-passat. U allura naraw illi il tradiment ta' Brexit donu qed jiġi ignorat. U l-Unjoni Ewropea donna trid tkasbar ir-rieda tal-poplu tar-Renju Unit. Il-fatt huwa dan. Il-poplu tal-Ewropa iddejqu bil-gideb illi fuqhom l-istat Ewropew qed jinbena. Jekk intom taħsbu li l-vot tar renju Unit biex nitilqu mill-Unjoni Ewropea u sempliċement vot ta' sfiduċa, le, ma konkomx raġun. Hawnhekk naraw illi anki l-Olandiżi jixtiequ li jkun hemm bidla u intom qed intibżaw minn invażjoni tal-Euro xettiċi għaliex il-ħolma Ewropea inkisret għal kollox. Madam Grostet, one minute. Honorable Merci beaucoup. Grazie, Signora President. Jena mux għanqot uh, eh, najtwis fuq eh, Brexit. Brexit qed jagħmel l-ostaċ mill-Unjoni Ewropea qed waqafna milli infaslu il-futur tagħna. Din hija mhux biss kriżi politika fir-Renju Unit imma iċ-ċittadini tagħna xebaw mill dan eh, din l-indeċiżjoni u rridu naqtawa darba l dejjem il-Konsill Ewropew tkellem fuq it-kabbir u eh, l-Industrija Ewropea u saħ u fuq l-intelligenza artifiċjali aħna rridu eh, namlu tajjeb għal ħin li tlifna għaliex l-ekonomija Ewropea għandha ssir l-ekonomija eh, rezilienti għal futur. Aħna eh, għandna bżonn aktar ta' eh, Unjoni jiena kontent li kontenta li Franza għandha rwol importanti f'dil kwistjoni. Iva, aħna nafu illi id-divizjonijiet għadhom jeżistu jiena smajt il-President Juncker li qal l-Ewropa m'għandix tagħti ruħha b'xejn imma għandha tkun miftuħa Iva, fuq il-klima l-impenji mhumiex sodisfaċenti, il-Parlament għamlu proposti ambizjożi għal-2050 għalhekk l-Ewropa għandha eh, għaġla imma jidher li ħadd ma qed jagħti każ imma ovvjament irridu niftħu għajnejna. Grazzi Signora President. Two minutes, Madam Rodriguez. L-Onorevoli Rodriguez. Dear President, uh, President tal-Kummissjoni tal kunsil tal-Ewropea, Dan is-summit kien l-aħħar wieħed qabel l elezzjonijiet Ewropej. Iva, stennejna ħafna min-naħa tal-Kunsill. 20 sena ilu stajna niddefinixxu pjan biex nindirizzaw l-Ewropa l-globalizzazzjoni, l-Aġenda tal-Lisbona u wara kellna trattat. Nemmen illi wasal il-waqt illi mill-ġdid niddefinixxu l-pjan ewlieni għall-Ewropa u d-dinja. Iva, d-dinja qiegħda tinbidel u ħafna. Meta niġu waċċina importanti ferm ngħidu dak li semmejna diġà. Iva, nixtiequ li jkollna sħubija strateġika iżda naħdmu fuq żewġ paralleli bir-rispett għall valuri tagħna. Nafu wkoll illi il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u l-promozzjoni tal-anijiet tal-iżvilupp sostenibbli se jkunu priorità assoluta l-aġenda li jmiss aktar minn hekk. Jekk nirreferu għas sovranità Ewropea nafu illi aħna bħala Ewropej irridu u anki katru il-rivoluzzjoni digitali u mmexxu din ir-rivoluzzjoni diġitali xi ħaġa li rridu nsemmu lill-imsieħba tagħna Ċiniżi fis-summit li jmiss direzzjoni Ewropea għar rivoluzzjoni Diġitali jfisser li nħarsu l privatezza is-sigurtà u l-libertajiet tagħna. Ġifieri nużaw għodda diġitali biex inkattru d demokrazija. Ifisser li l-intervent diġitali jrid ikun fil-qofol tal-promozzjoni ta' servizzi u prodotti ġodda biex bekk inwieġbu għal bżonnijiet taċ ċittadini u fuq kollox. Naċċertaw li dawn jissarfu f'aktar impigi, impigi aħjar, u naġġornaw is-sistemi tagħna tas-sigurtà soċjali, inħarsu iċ-ċittadini fit-trasformazzjoni kbira li se ssir. Jiena fiduċjuża li għall-Ewropej l għarfien il-kultura, il-kreattività huma l-assew li tagħna u bekk irridu anki nispiraw it-tip ta' intelligenza artifiċjali se niżviluppaw. U allura rridu nitlu għal din il-fażi l-ġdida tal- ħajja għaliex hemm ħafna aktar x'niskopru wara dak li se jsir f'Brexit. Grazzi l-Onorevoli Bizzotto. L-Ewropa tal-immigrati tat-taxxi, l-Ewropa ta' Juncker, Merkel u Macron huwa il-punt finali. Aħna wkoll se divvotaw kontrik sur Juncker f'Mejju għaliex wassaltu għal problemi għall-Italja. Aħna bil-lider tagħna Matteo Salvini se nbidlu minn fuq sisfel l-Ewropa li hija skjava tal-banek u l-lobbies tas-setat. Irridu nibnu Ewropa ġdida, Ewropa differenti li tħares il- konfini li tħares il-Made in Italy u l-impjegati tagħna burokrati Ewropej u Sur Juncker, dawn is-snin intom wassaltu għal diżastri u jiftu l poplu Italjan u l-popli Ewropej. It-Taljani bil-burija kbira fi ftit ġimgħat se jibatukom lura id-dar aħna tal-Lega se nkunu l-ewwel partit tal-Ewropa għaliex il-vot tal-poplu Taljan se tkun revolazzjoni tad-demokrazija u tal-libertà. Mr. Ujevdowski for one minute. Mr. Ujevdowski għal minuta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 u xi ostakli li jista' jkun hemm għal kumpaniji jridu jitneħħew. Madanakollu xorta waħda hemm ostakli fis-seħħ illi waqfu l-ispirtu tal-intrapriża. U allura rridu nkunu konsistenti fl-approċċ tagħna u dawn ix-xkiel iridu wkoll jitħaddew il-kollega Esther Delande ta' stampa ċara qed nitkellmu fuq il-Brexit u il-postijiet ta' dawk li ridu l-Brexit eh, huma uh, vojta jiġu hawnhekk biex jaqalaw il-flus mhux biex jaħdmu imma dal-Parlament irid pruħu ta' adult u jieħu deċiżjoni għaliex hemm miljuni ta' persuni li qed jistennew id-deċiżjoni tagħna. Wasal il-mument issa li nieqfu dan il-lob irridu niddeċiedu jew barra jew ġewwa xejn aktar u jekk m'hemmx possibilità li r-Renju Unit jibqa' u jekk laqqas ma biss jaħsbu li jibqaw fil-futur mela ma nistgħux ikonna elezzjonijiet Ewropej fir-Renju Unit jekk u sempliċement biex inkomplu ninnegozjaw aħna eh, eh, eh, ma kenniex meta kien ridna ninnegozjaw mal-Ġappun ġibna n-nies mill-Ġappun biex ninnegozjaw magħhom aħna rridu ikonna deputati fil-Parlament Ewropej Ewropew ta' pajjiżi illi irridu eh, ikunu parti minnu dal-Parlament. Aħna qegħdin neddu l-futur tal-ġenerazzjonijiet futuri. Thank you. One minute, Mr. Sinodinos. Mr. Sinodinos għal-minuta. Bofasis għaddis kadefimizmo. il deċizjonijiet għal azzjoniet industrijali mux eufemizmu, għal kontrarju, nuqqas ta' trasparenza u dominazzjoni tal partiti politiċi. L-elit Ewropej dejjem iridu joħorġu rebbieħa f'kolunkwa sitwazzjoni ma jamattux l-iżbalji tagħhom, allura neħtieġu li mmorru lura għal strutturi veri. Minn barra hekk l-Unjoni Ewropea tikkundanna l miżinformazzjoni fl-istess waqt tippromuovi ideoloġiji politiċi bħal aġenti imħalsa ta' mit-Turkija il-miżinformazzjoni qed tiġi mxerda hawnhekk anki fil-Parlament. Anki l-lekkim sejħa kollaboraturi tal-Albanija dawna dawru r-realtà tal-Albanija u mattivi hawnhekk fil-Parlament ukoll anki dawk it-traduturi illi taw l-isem ta' Maċedonja l skopje dawn huma preżenti wkoll, ġifiri l-għadu hawnhekk qiegħed prezenti magħna. L-Ewropa partiċipat f'dan kollu. And... Mr. Brook, Sinjura President, President tal konsil tal Ewropea, President tal-Kummissjoni Sinjuri, ħadd ma jrid jikkastiga lill poplu tar-Renju Unit jew jew miljom nixtiequhom hawnhekk fostna dejjem kienu msieħba tajbin. Iżda, li nużaw dawn l-argumenti li ngħidu li dun ikkaski tigawhom juri illi Brexit tilef kull argument. Jiena naħseb illi lesti naslu għal ftehim għabbażi tal-ittirar Nistgħu nagħmlu xi ħaġa wkoll dwar l-integrazzjoni iżda huwa importanti wkoll għall House of Commons li jaslu għal deċiżjoni. Londra trid tieħu deċiżjonijiet tagħha tasal għal ftehim dik hija direzzjoni, id-direzzjoni tal-poplu tar-Renju Unit biex ikollhom ġejjeni aħjar. Din hija xi ħaġa essenzjali. Essenzjali biex kollox jiġi deċisa fl-aħħar il-Kunsill ta' ukoll martni ta' manuvrar, però forsi estensjoni itwal tista' tingħata dejjem abbażi tal-ftehim li ġie negozjat. Iżda jekk il-Parlament tar-Renju Unit ma jistax jieħu deċiżjoni, allura id-deċiżjoni trid tmur lura lejn il-poplu b'elezzjoni jew referendum. Dik hija d-direzzjoni li rridu naqbdu. One minute, Mrs. Sippel. Honorable Sippel. Grazzi ħafna. Fil-19 ta' Marzu il Marejuno inqabad u n-nies li salvaw in-nies mill-baħar eh, huma medda 20 sena eh, il-ħabs ħadd ma qal xejn la l-Kommissjoni għal refuġati fuq il-tortura u l-istupri fil-kampijiet fil-Libja. Imma ħadd ma jista' jibqa' seket jekk ikun hemm pajjiżi illi xejnu il-valuri tagħna eh, u il kulħadd jala għajneħ palli kiku ma qed jiġri xej, laqqa set sur Tusk ma qed jagħti jalla voli qed nitkellem hawnhekk demu Jekk joġobkom id-deċidu fuq ir-riforma tal-regolament ta' Dublin. Għaliex jekk in-nies eh, li salvaw in-nies mill-baħar ikunu kastigati mela dawk li verament ħaqhom il kastik x'se jagħmlu? Mela, ara kemmin għaddejjim din l-istorja tal-Brexit u illum din għal darboħra f'ġinja importanti eh, għal vot importanti jħor fil-House of Commons u issa dak li jiddeċiedu se jkun deċiżiv u ċittadini jaraw se jkun fil-futur tagħhom kienu dawk li rridu l-Brexit li ġabu din is-sitwazzjoni eh, u waqgħu il-ġebla fuq saqajhom. Rridu natu kemm jista' jkun ċertezza lil dan il-proċess. Il-ftehim ta' Strasbourg li qabel fil-Kunsill Ewropew eh, offra saffiħor ta' ċertezza legali mhux biss għal ftehim ta' tirar imma għal proċess kollu kemm hu għalhekk jekk il-possibilità ta' estensjoni itwal jiġi diskuss bis-serjetà jekk ikun hemm dibattitu serju fir-Renju Unit u deċiżjoni fuq dikjarazzjoni politika ġdida, inħeġġiġkom li tagħmlu dan fir-rispett ta' ċittadini drittijiet tagħhom u ma taħolqux aktar inċertezza għalihom. Grazzi. Grazzi, Is-Sur Leinen. Minuta. il-Konsill Ewropew iva id-diskuta il-Konsill il-kwissjoni tal-Brexit u nistgħu naraw minn dan id-dibattitu kemm qed naħlu ħin fuq dan is-suġġett eh, li nistgħu nużaw fuq affarijiet oħrajn bħal pereżempju iċ-Ċina jew il-protezzjoni tal-klima imma iċ-Ċina hija msieħe fil-protezzjoni tal-klima imma hija wkoll kompetitur għat-teknoloġija għal ħarsien ta' tal ehm, li tintuża l-ħarsien tal-klima huma eh, fil-linja ta' qoddim bħala produtturi tal-batteriji tal-karozzi. Aħna għandna strateġija għat teknoloġiji favur il-klima, għandna strateġija industrijali, teknoloġija għal ħżin li nipproduċu forsi il-batteriji tagħna hawnhekk fl-Ewropa il-produzzjoni tal-azzar, tas-siment. Le, aħna m'għandniex strateġija ta' dan it-tip imma hemm bżonn li nfassluha u meta jkollna is-summit ma' Ċina huma se jkunu sħab tagħna imma fl-istess ħin huma ir-rivali tagħna, rivali sistemiċi u fl-approċ tagħna lejn iċ-Ċina rridu nħarsu l-interessi tagħna mingħajr ma nkunu protezzjonisti. Is-Sur Kelly minuta. Jiena Brexit inħoss illi il-Brexit jew mhux Brexit qed iġenninna. L-ideja tal-Brexit kienet ideja, ideja verament ħażina. Jiena nittama illi se jintlaħaq ftehim din il-ġimgħa fil-House of Commons u forsi meta jkun qed jagħmlu dan jistgħu jagħtu każ il-miljun persuna li ħarġu demostraw eh, il-ġimgħa li għaddiet. Eh, però il-differenza bejn marċ u petizzjoni u nittamaw li l-House of Commons tieħu deċiżjoni darba l dejjem sabiex tevita eh, Brexit mingħajr ftehim. Akkosta kollox. Aħna Nistgħu naċċettaw ftehim ta' tirar estensjoni minn kollox. Imma jekk noħorġu mingħajr ftehim ikun hemm konfużjoni kbira u kulħadd se jibqa' mħasseb. Umbagħad fil-kliem ta' Oliver Goldsmith jgħidu illi ara naqra dawk li rridu il-Brexit u li negozjaw il-Brexit ma kellhom ebda idea ta' dak li kienu qegħdin jagħmlu thank you sean. Uh, mr dance one minute please. Thank you very much. I can't follow that sonnet, uh, I'm afraid, but... Jiena ma nistax nitkellem kif tkellem is-Sur Kelly, imma dak li qed jiskantani illum huwa li mank membru wieħed tal-partit fil-gvern bħalissa fir renju Unit ma talab li jitkellem imwerrin minn dak illi qegħdin eh, jagħmlu għaliex issa eh, qegħdin eh, jibża minn dawk illi għax wedu ħafna affarijiet qalu li Brexit kien se jkun ħaġa u fil-fatt issawwa ħaġa oħra. Eh, eh, wedu ħaġa eh, Umbat jiġu għawnek jajdunna xanna namlu intom għat mintom set, inti għat min setiħu sur faraġ għal għall-umiljazzjoni ta' dan ta' pajjiżna u inti u dak kollha li rridu l-Brexit rridu tieħdu responsabilità għal erq li eh, ferrixtu fil-permezz tal-kampanja tagħkom. Grazzi Sur Tas, grazzi għas solidarjetà. Iva hemm eh, moviment pro-Ewropew fir-Renju Unit u aħna se nibqgħu hemm aħna rridu nelbuhom lil dawn in-nies aħna fuq in-naħa tajba tal-istorja u hemm se nibqaw u rrid nagħmel point of order għax aktar kmieni illum is-sur Batten għal il-nies huma tradituri u dan mhuwiex diskors den ta' parlament u għal daqstant għandu jiskuża ruħu. Iva, u dan il-Parlament jaqbel miegħek l-Onorevoli Rangel għal-minuta. President, President Tusk, Sur Barnier, l-ewwel ħaġa li rrid niċċara u ta' xejn najdu dan l sur Farax għax tant diġà jafu illi l-Unjoni Ewropea qiegħda taġixxi imbona fede. Aħna u illi ninnegozjaw ma' negozjaturi eh, tar-Renju Unit u anki eh, u il-ġit għal poplu tar-Renju Unit. Il-kwestjoni tal-Brexit mhix biss kwestjoni ta' negozjati Mhix biss kwestjoni ta' drittijiet, drittijiet tal-Ingliżi eh, li jiexu fir-Renju Unit, jew inkella ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit. Aħna rridu ngħinu lill-ċittadini fil-Renju Unit u n-negozji u da mhux qed jiġri bħalissa. L-inċertezza qiegħda dejjem tikber, hemm inċertezza kbira fil-dinja tan-negozji, jiena tkellimt ma' negozjanti fil-Portugal Eh, ma, ma nis mir-Renju Unit li jiexu fil u viċeversa. versa. Eh, bħalissa hemm mijiet ta' eluf jekk mhux miljuni ta' persuni illi qegħdin ibatu minħabba l-instabilità u l-inċertezza. U din hija xi ħaġa li qiegħda toħnoq il-ħajja tal-persuni u n-negozji. Silva Perrera, minuta. Grazzi. il kunsill Ewropew ħad deċiżjoni tajba fuq il-posponiment tal-Brexit, estensjoni qasira tal-artiklu 50 se jkun aċċettabbli biss sa 22 ta' Mejju u jekk jiġi adottat f'tejjim għad divorzju um, mill-House of Commons din il-ġimgħa jekk dan ma jiġrix ir-Renju Unit għandu mhux aktar mit-12 ta' April sabiex darba għal dejjem jgħidu eżattament x'beħsibhom jagħmlu. U hemm raġuni tajba għal dan għaliex l-Unjoni Ewropea ma tistax taċċetta illi Brexit u eh, taffiġa tal-Brexit għandu jittikkontamina l-elezzjonijiet Ewropej u għandu jkun hemm battalja eh, tal leġittimità fil-Parlament Ewropew il-ġdid għandu jkun hemm illi il-kompożizzjoni l-ġdida tal-Parlament isir kel Brexit jisir u għandna nużawha jekk ma jkunx hemm ftehim, jekk ma jkunx hemm ftehim Is-Sur Tusk kellu raġun jekk ma jkunx hemm ftehim għandna bżonn ta' estensjoni twila li tippermetti li l-poplu tar Renju Unit jivvota fl-elezzjonijiet Ewropej u jagħti l-żmien li renju Unit jiddeċidu x'iridu għall-futur tagħhom. L-aħħar kellim fuq il-lista huwa s-sur Ashwet u sentik ftit aktar żmien biex titkellem għax nittama li dan mhux se jkun l-aħħar eh, diskors tiegħek fil-Parlament. President Tusk.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 għannom ta' miljun persuna li ħarġu fit toroq ta' Londra, għannom ta' 6 miljun persuna li firmaw petizzjoni u għannom ta' 63% tal-popolazzjoni ta' Renju Unit li ma' votawx favur il-Brexit, irrit najdlek grazzi. Irrit najd grazzi li dan il-Parlament għall-appoċ li għedin it-tuna u serħu moħkom illi Nigel Farage mhuwiex qed jitkellem għannom ta' dawk it-63% tal-popolazzjoni. Rrid nagħmel kumment ieħor. Għal aktar minn 25 sena ebda Prim Ministru tar-Renju Unit qatt ma spjega lil poplu tar-Renju Unit x'għamlet l-Ewropa x'inhu l benefiċċju għalfejn l-Ewropa hija importanti. Qatt ma ddefendew l-Ewropa kontra l-gideb illi eh, intqalu u qatt ma ħadu responsabilta deċiżjonijiet li huma stess ħadu fil-Kunsill. U minħabba fekk l-istampa fir-Renju Unit għamlet kampanja ta' 20 sena għabbażi ta' gideb populisti u ingan. U l-konsegwenzi ta' dan qed il illum fil-Renju Unit Ir-Renju Unit huwa pajjiż maqsum, maqsum kif qatt ma kien qabel u l-House of Commons edha għaddejja minn kriżi. Mela, il-Brexit għandu jallem lezzjoni importanti lil popli tal-Unjoni Ewropea u jiena najdilom, najdilom intom il-ġenerazzjoni illi eċtu l-itwal perjodu ta' paċi u l-ola livell ta' prosperità li dinja għatrat. Għat mandkom tieħdu din bħala xi ħaġa illi ġiet faċilment. Tuwa valur, ġildu għalija u defenduwa ta' kuljum. Thank you. Grazzi, Onorevoli Ashworth, ħadd id-deċiżjoni tajba illi natik ftit aktar ħin u l-koll se natu kas dak li inti għat tal inti tkellimt verament bimħabba għal pajizek. Catch the eye, mux se nkun laxka, minuta u minuta biss. Signora Xojdrova. Grazzi, Signora President ikolli najt illi meta nitkellem wara s-sur Ashwet dejjem insiba diffiċli jiena nirrispetta dak illi intijat u kull persuna fir-Renju Unit għandu jisma dak illi għal sur Faraġ sur Legutko. Inti kont qed titkellmu dwar il- pallikiku il-Parlament Eh, eh, tar-Renju Unit ma, ma votax darbtejn għal ftejim deċenti imma il renju Unit irid deċidi għalih. Aħna maħniex qed niddeċidu għalikom, intom qed tiddeċidu u jiena nixtieq ngħid grazzi lis sur Tusk. Grazzi tal-li tkellimtu għal tkellimt dwar il-tejjiet li qed isiru dwar is-summit bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina u drittijiet tal-bniedem iva jridu jkunu element importanti f'kull ftehim kummerċjali il-Parlament Ewropew semma ħafna rapporti importanti hawnhekk u semmew ukoll id-drittijiet tal-bniedem l-istati membri tal-Unjoni jridu jagħmlu l-istess. Jiena ma nistax nifhem eżattament x'rid jgħid is-Sur Macron. U għawnek il-President interrompi l-kellima. L-Onorevoli Lopez Aguilar, grazie Signora President, President Tusko, eh, ħafna f'dan il-Parlament kienu kemm il-darba kritiċi mal-Konsell, imma darba le, inti għat eh, fissajt data ċerta 12 ta' april sabiex ikun hemm pjan għal ħruġ imma mhux mill-Unjoni Ewropea imma mill-labirint li intilfu fih aħna kemm il-darba esprimejna il-solidarieta tagħna man nies tar-Renju Unit li ħarġu fit-toro imma qatt ma dawk il-mexxejja irresponsabbli li kkawżaw tant ħsara lil poplu fir-Renju Unit bl-ingan tagħhom, bil-manipolazzjoni tagħhom. U rridu ngħidu wkoll li issa huwa il mument mhux se jkun hemm iktar estensjonijiet u sfortunatament qatt ma ħallewna nitkellmu fuq xejn iktar issa il- il-countdown beda messaċ lil House of Commons iddeċidu darba għal dejjem iddeċidu se tagħmlu se toħorġu jew se tirtiraw l-artiklu 50 Hawnhekk il-President tinterrompi lil kellim l-Onorevoli Tomacic. il-Brexit jidher li qed isir proċess kaotiku ħafna tliet snin ilu il-poplu tar renju Unit iddeċidew li jridu ħarġu mill-Unjoni Ewropea imma du ma jafux la kif u laqas meta din hija ħaġa tal-mistħija mhux biss għall-Gvern tar renju Unit li mhuwiex kapaċi li jsodisfa x-xewqat u tal-biet ta' ċittadini tiegħu stess imma anki għall-Unjoni Ewropea. Anki qabel il-Brexit konna qegħdin ninjoraw it-talbiet fuq il- il-referendum imma xorta ma tallimna xejn il-Brexit hija jintuża biex jintbat messaġġ l-istati membri oħrajn sabiex ma biss jaħsbuha li jitilqu għaliex jekk il-Renju Unit qiegħed fuq da bħal din mela x'jiġri fil-pajjiżi żgħar illi huma fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea u laqqas għandhom pereżempju munita komuni. Il-negozjati ma sarux prida tajba. U meta Eh, niġu għassi unno, kullħat se jibda jipponta xtabajh lejn xurxin. Kellim li mis, grazzi, Signora President. Naħseb illi kena dibattitu tajjeb fuq il-Considerable Brexit, sur Farage, irrit najlek darba l-dejjem, iqaf ikdeb, anki l-luma dak qed tikdeb. U rrit najtu kol xaħġa l-sur Ashworth Jiena naħseb li inti wassalt messaġġ tajjeb. Iva, għandna niġġieldu għall-Ewropa. Naħseb li għandna nġeddu għall-Ewropa. Din hija lezzjoni illi aħna għandna nitalmu hawnhekk fil-Parlament Ewropew. U jiena hekk nixtieq, nixtieq illi l-kol kemm aħna nagħmlu kampanja għall-elezzjonijiet Ewropej, iġġieldu għall-Ewropa, ipproteġu l-Ewropa u apprezzaw dak li l-Ewropa tagħmel għalina. L-Onorevoli Van Kunen, minuta. Signora President, il-Brexit huwa traġedja u juri xista għal xi xista jwasal il-populizmu. U da impossibbli fir-Renju Unit li qed jeffettwa wkoll da kollu li trid tagħmel l-Unjoni Ewropea nittama illi il-Parlament se jirnexxielu jgħinhom biex isibu soluzzjoni għaliex is-sitwazzjoni hija verament diffiċli il-Brexit u rina fil-konkret eh, xissarraf l-Unjoni Ewropea aħna naħduha bħala xi ħaġa normali li nistgħu nivvjaġġaw fejn irridu, kumpaniji jafu li jistgħu jesportaw u jimportaw kif iridu, imma dana jiġri minħabba it-trattati tagħna minħabba l-leġiżlazzjoni li għandna. U ċ-ċittadini Ewropej issa femu dak li huwa possibbli fiħdan l-Unjoni Ewropea. Irridu proċess li permezz tiegħu ir-Renju Unit isib soluzzjoni dejjema u jiena naħseb li referendum ġdid ikun l-aħjar soluzzjoni. Kaputo. jiena mhux se nitkellem fuq il-Brexit imma fuq il-klima eh, l żazaħ li qegħdin jipprotestaw għal futur tagħhom intlaqa minn din il-plenarja iva rikonoxxew il-ħtieġa li nsaħħu l-isforzi globali sabiex niffanċaw il-bidliet fil-klima imma li lin mill-programmi fil-fatt il-Kunsill Ewropew ma ħax pożizzjoni dwar id-dekarbonizzazzjoni sal-2050 għan illi laqas biss qed jissemma imma sempliċement huwa sekondarja l-kompetittività industrijali u l-ispeċifiċità tal-istati membri li qegħdin jistaħbew wara l-prograttiva sovrana ta' kull pajjiż illi jażel it taħlita enerġetika tiegħu u li f'ċerti każijiet il-ħarsu ir-wol tal-faħam eh, u eh, ta' karburanti fossili illi qegħdin eh, jinġsu saret ħsara kbira lill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 ma rridinix nemnu illi rabaħu il populiżmu u rajna smajna wkoll ħafna velenu dal-għodu f'din il-kamra. L-ekonomija Brittanika qed ikollha impatt ta' kuljum meħabba din id-deċiżjoni nisperaw l-elezzjonijiet ta' Brexit eh, jitalmu għam daw kolla li għedin fl-Europa pa joħolmu illi jitilqu mill-Unjoni. Hemm nies li jridu jitfgħu iktar velenu fl-Unjoni Ewropea. Nisperaw illi ma narawx iktar populisti f'dil kamra wara l-elezzjoni hemm nies li għalihom l-Unjoni Ewropea hija għadu grazzi. Il-kellim li jmiss, grazzi ħafna Sinjura President, fil-bidu ta' din is-sessjoni il-President Tusk qal tkellem anzi dwar test inizjali fil-konklużjoni tal-Kunsill. Ġifieri bażi ekonomika soda hija importanti ħafna għall prosperità u l-kompetitività tal-Unjoni. Huwa qal Signor President, illi l il kummissjoni qed tiġi mistiedna sabiex tippreżenta sa tmiem tal-2017 viżjoni fuq terminu ta' żmien twil għall futur industrijali tal-Unjoni Ewropea b'miżuri konkreti sabiex il-viżjoni tiġi implementata. Sur Sinjora President, nappella lilek u nappella wkoll lill President Tusk li qed naraħriġ ħriġa diħel fil-Kamra u l viċi President Katajnen għazbu sew f'dan il-klim sa tmiem tal-2017 il kummissjoni eh, trid tippreżenta viżjoni fuq termin ta' żmien twil dan mhux eżerċizzju teknokratiku. Irridu eh, nżommu f'moħħna id-deindustrializzazzjoni tal-Ewropa ċentrali tal-Vant fl-aħħar snin. Irridu niftakru f'dawn l isfidi għall-industrija għall-impjiegi għat kabbir Sur President, Senior President, tridu tindirizzaw il-kwistjoni tal-mobilità. Hemm servizzi illi għandhom tħassib ukoll għall-impjegati. Nitlobkom sabiex taħsbu dwar kif din viżjoni tal-futur ser tiġi eh, trasposta minn min komissjoni l-oħra parlamentali ieħor. Grazzi ħafna l-Onorevoli Starbatti. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena smajt id-dibattitu u kamra mimlija farizej. Hija dil-kamra illi ġelet l-Renju Unit jitlaq rajna wkoll x'ġara fil-kofra tal-Greċja. Cameron laqas bis seta jiddiskuti l-kwistjoni tal-moviment Hiles li kieku din ġiet diskussa kieku Brexit kien ikun differenti. Din il-Kamra hija raġuni għalfejn in-nies tar Unitu ma favur Brexit. Ejja ma nippontaw subajna. Sur Bullman. Ismani. L-istess Sur Verhofstadt. Dawn in-nies verament m'għandhomx idea ta' x'qed jiġri. qed nikkonsidraw liċ ċittadini tar-Renju Unit bħala ċittadini tat-tieni klassi. Dan il-pajjiż ma jistax jaċċetta sħubija tat-tieni klassi. Il-fatt li jrid jagħti l-flus però jrid jaċċetta kollox. Għandu jkun hemm referendum. Aħna rridu niddiskutu. Is-Sinjor President tat li kulħadd żewġ minuti għatfa dalli l-aħħar sentenza. Irridu ngħidu liċ ċittadini tar-Renju Unit illi għandhom id-dritt illi jisolvu l-problemi tagħhom kif jixtiequ. Grazzi is-Sur Epitideos. Grazzi, Sur President. Il-mod kif il-kwistjoni tal-Brexit mm, ġis indirizzata mill-Unjoni Ewropea hija indikattiva tal-politika ħażina illi eh, ġiet adottata fil-kwistjonijiet kollha li nipprovaw biss insolvu problemi li jkunu l-iżbal li jkunu diġà saru. Qed nagħmlu fil-konfront ta' Brexit qed nippuntaw sebajna nomiljaw lir-Renju Unit. Anki l-Ungerija qed tiġi ikkastigata u sanzjonata. Fides il-partit ta' Sur Orban l-istess. Kellna dan l-approċċ ta' kastig fil-konfront tal-Greċja wkoll b'ħafna memoranda sabiex ta' parsi naqsu d-dejn dan l-approċċ ta' kastigar, sanzjonar. Din dan huwa l-approċċ tal-Unjoni Ewropea sentejn wara f'dan il-Parlament f'dil Kamra qed narraw ser narraw l-alla tal-vendetta. Nemesis, grazzi ħafna. Bħalma tafu il-Greki antiki kienu jgħidu illi kull kull sħaba għandha ftit daddaw. Rajna ħafna Gedeb, Mr. Varax u sħabu, x'qed jgħidilna Brexit? il-mod kif in-nies qed jirrispondu b'dan il-mod populisti irridu nagħtu l-għażla liċ ċittadini tar-Renju Unit ma rridux illi jkollna komportament ħażin minn ħatana rridu nuru li aħna il-Parlament Ewropew irridu nagħtu l-abilità lil Renju Unit illi jimxi ċarezza. Aħna nappoġġaw it-tieni referendu. Grazzi ħafna Sinjura Grappini. Sinjura Grappini. L-Onorevoli Jurek. Grazzi ħafna, is-Sur Weber tkellem dwar artiklu 7 huwa qal illi dan l-artiklu ma wassalx għal riżultati mixtieqa. U ma wassalx għad disciplina li jixtaqna. Illi għandna b'xi mod naqbżu dan l artiklu Dawn huma l-affarijiet li tintqalu minn dak li jista' jkun il-President futur tal-Kummissjoni Ewropea. Forsi għandna nirrikonoxxu il-pożizzjoni tal-Stati membri rridu nindunaw li t trattat tal-Unjoni Ewropea ma jippermettix eh, separazzjoni sempliċi fl-Unjoni Ewropea jekk is-Sur jaħseb li l-istat ta' dritti importanti jekk ma jaħsibx li l-opinjonijiet tal-stati membri huma importanti, jekk irid konsidra biss l-opinjoni tal-ftit, forsi jista' jingħaqad mal-laqda tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis Sur Barnier. Grazzi, President. Signori Deputati, Fl-aħħar ta' dan id-dibattitu tant importanti aħna smajna il-President Juncker u l-President Katajnen il-kol kemm aħna smajnikom b'attenzjoni kbira u jiena nixtieq nirringrazzjak sur President. Il-Sur Tusk jiena nixtieq nirringrazzjah darbohra jiena uh, parteċipajt f'dan id-dibattitu ta' dalodu u għal darboħra rajt li dawn in negozjati straordinarji fuq il-Brexit, rajt il-gravità u responsabilità illi għandhom kull wieħed u waħda mill-mexxejja Ewropej li jiltaqa' madwar il-mejda. Responsabilità oġġettiva kbira li huma jiddeċiedu u jaħdmu fuq dawn in-negozjati. Inna sentejn issa ilu sentejn meta jiena enatajt din ir-responsabilità mill-President Tusk u bil-fiduċja tal-Parlament illi mmexxi il negozjati Sentejn jiena, sinjuri, sentejn jiena bħalkom u dan kien il-punt ewlieni ta' attenzjoni tal-Parlament ħassejt illi l kwistjoni tas sigurtà tad drittijiet ta' ċittadini kellha tkun il-priorità tagħna kif għallu Gif Verhofstadt, Weber, Gualtieri, Bullman u ħafna, ħafna nies oħrajn. U din il-priorità fuq id-drittijiet ta' ċittadini 4 miljoni u nofs ta' persuni 3 miljoni u nofs ta' ċittadini Ewropej illi jiexu u jaħdmu fir-Renju Unit u li parteċipaw sur Farage fil-ekonomija tal-pajjiż tiegħek. Miljoni u nofs ta' ċittadini tar-Renju Unit illi jiexu f'wieħed mill-pajjiżi tagħna Is-sigurtà ta' drittajiet ta' ċittadini kif qal is-Sul Tusk se jibqa' jiġri x'jiġri il-ftajim il qegħdin nistennew u anki eh, f'sitwazzjoni li aħna qed tinħejju ruħna li ta' no deal se jibqa' se tibqa' l prijorità tagħna u aħna se nsibu mezz ta' kif niggarantixxu drittijiet ta' dawn iċ-ċittadini. Għal dawn l-aħħar sentejn aħna u jiena inna naħdmu dejjem bl-istess rispett li dejjem urejna għar-Renju Unit għal pajjiż tagħkom jien għandi ammirazzjoni kbira kbirena kemm il-darba għattu dan hawnhekk għall-istorja tagħkom il-kultura u anki għal ċerti eh, u nisa li mexxew li pajjiżkom fl-istorja u anki s-solidarjetà tagħkom li urejtu fil-seklu 21 eh, U għafdan il-rispet li aħna naħdmu u b'dan il-klim ta' rispet sur Farraġ jina nesprimi il-rispet għal deċizjoni sovrana illi ħa eh, ħadu l-maġġoranza ta' ċittadini ta' Renju Unit, deċizjoni li aħna għal għalla voli dispjaċina li jiddeċidewek u aħna qegħdin paċenzja kbira, brigur kbir, med, u inna naħdmu fuq għadin għal sentejn Sur Farage ħadd fi Brussell ma jrid jisir ilkom il-Brexit, ħadd ma jrid jisforzakom tamlu xaġa li ma tridux, imma mhux fi Brussell se ssir il għażla illi intom titilqu mill-Unjoni Ewropea, intom għamiltuha l-għażla u intom tridu tieħdu r responsabiltajiet tagħkom u tiffaċċaw il-konsegwenzi tad deċiżjoni li tieħdu ħadd iktar. Għal eh, sentejn sħaħ dejjem bl-istess rispett qed nippruvaw nimplementaw id-deċiżjoni li intom ħadtu u l-sur Led Gutto li mhux qiegħed hawnhekk issa biex jismani irid ngħidlu illi qatt f'dawn is-sentejn laqqas għal sekonda ma kien hemm fl-atteġġament tagħna jew tiegħi l-inqas traċċa ta' uh, umiljazzjoni li ridna nimponu fuq ir-Renju Unit qatt ma ridna mpattu ilhom xejn minn da. U eh, l-President McGuinness Eh, u lil Sean Kelly l sur Nicholson illi dejjem nisimaw b'attenzjoni kbira l-Sinjura Anderson u Sinjura Dodd irrit ngħidilhom għal sentejn inna paċenza kbira infittxu soluzzjonijiet konkreti u fattibbli għal problemi l-aktar serji illi ħollo il-Brexit illi huma ovvjament fl-Irlanda Eh, il-riskju u t-teddida għal paċu għal istabilità ta' din il-gżira illi jenna 20 sena eh, nikkontribwixxu minn meta intlaħa il-ftejim ta' Good Friday. U Sir Nicholson, kentejn f'kas tal-no deal jiġri x'jiġri, il-ftejim ta' Good Friday se jibqa' japplika ir-Renju Unit se jibqa' garantur ta' dak il-ftejim u aħna irridu nirrispetta fl-ispirtu u fil-kelma il-Kummissjoni lesta li talloka risorsi addizzjonali għall-Irlanda, risorsi tekniċi u finanzjarji sabiex nindirizzaw sfidi addizzjonali għallek ir-rispett tal ftehim ta' Good Friday se jibqa' il-linja sabiex nevitaw frontiera ibsa imma b'xi mod jew ieħor għaliex ovvjament irridu nirrispettaw is-suq intern, is-suq intern tagħna, imma r-rispett intern tar-Renju Unit, Sur Farage. Irridu nagħmlu l-kontrolli x'imkien. Dik il-kwistjoni għal dawn l-aħħar sentejn aħna inna dejjem dawn in negozjati li għadhom negozjati negattivi m'hemm ebda valur miżjud fil-Brexit ħadd laqas il-farreġ li qiegħed bil-qeda ma' ġenbi hawnhekk ma kien kapaċi jurini x'inhu l-valur miżjud tal-Brexit. Ħadd ma kien kapaċi dawn huma negozjati negattivi fejn se jitlof kulħadd. U għalhekk aħna mod intelligenti rridu insibu ftehim sabiex nillimitaw il-konsegwenzi ta' dawn in-negozjati. Umbat irridu nagħlqu malar kemm jista' jkun għaliex Signora Rodriguez, inta xi ħaġa importanti tant għandna x'namlu lil lin mill-Brexit fuq l-agenda pozittiva li kien qed jitkellem fuqha il-President Tusk u li se jitkellem fuqha il-President Katajnen issa warajja. Imma f'dik l-aġenda pożittiva hemm post li l mid-divorzju li aħna rridu norganizzaw b'mod organizzat kemm jista' jkun, fl-aġenda pożittiva hemm lok ukoll għal kostruzzjoni ta' dak li għal iktar importanti mar-Renju Uniti, ġifieri relazzjoni b'saħħitha, sostenibbli ma' pajjiż kbir li se jibqa' ħabib pajjiż alleat u pajjiż sieħeb. U jiena rrit nikkonkludi billi ngħid li d-deċiżjoni fuq il-Brexit kienet waħda verament serja. Um, Il-House of Commons huma imprevedibbli bħalissa tridu tifmu illi l-Ewropej iridu illi il renju Unit jieħu bis-sovranità sħiħa tagħhom id-deċiżjonijiet tagħhom u jiffaċċaw ir-responsabbiltajiet tagħhom. Ir-Renju Unit irid jażel vi jew va u dak li ġie deċiż mill-Kunsill Ewropew dawn id-deċiżjonijiet dwar eh, l-estensjoni sa April jew sa Mejju huwa proprju din il-possibilità li qed noffru lir-Renju Unit li jieħdu r responsabbiltajiet tagħhom. Issa ir-Renju Unit illi ħad deċiżjoni li jrid jitlaq, irid jieħu r responsabbiltajiet tiegħu, jażel il-futur tiegħu u jieħu jiffaċċa l-konsegwenzi u r responsabbiltà għall konsegwenzi tad deċiżjoni li ħadu in-negozjati mhumiex negozjati kommerċjali ta' mhux bargaining, mhux min iċedi u l ohra ċedina xi ħaġa oħra, le. Dan huwa proċess ta' ħruġ. Ir-Renju Unit se joħroġ mill-Unjoni Ewropea, irrit joħroġ mill su wahdini, mill-Unjoni Doganali u jrid jieħu il-responsabilità għal dawn il-konsegwenzi. Kollox huwa possibbli sa 12 ta' April u rrid ngħid ukoll illi din l-għażla li għamlu għandha il-konsegwenzi u ir-Renju Unit irid jassumi dawn il-konsegwenzi b'responsabilità sħiħa u sovranità sħiħa tagħhom aħna tajnijom opportunità fid-deċiżjoni li ħadna waqt il-Kunsill Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Barnier issa, il-Viċi President tal Komissjoni, Sur Katajna, grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli, anki jekk id-dibattitu kien kważi kollu fuq il-Brexit jiena mhux nitkellem aktar dan għaliex eh, sur Barnier diġà spjega l-kwistjonijiet kollha relevanti mod tajjeb, però nixtieq nitkellem dwar xi żewġ punti oħra li kienu parti mill-aġenda, ġifieri l politika eh, industrijali u il- relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u ċina diġà hemm grupp ta' ħidma, grupp ta' esperti illi eh, qed eh, jaħdem fuq il-futur tal-politika industrijali tal-Ewropa il-mira hija tal-2030 il-grupp ilu jaħdem għal iktar minn sena jiena qed inmexxi tal president flimkien ma' Sinjor ehm, Bejkowska l-antana huwa illi nidentifikaw kif nistgħu nimmodernizzaw l-industrija Ewropea. Suġġett importanti ieħor kien ir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropew u ċ-Ċina. Napprezzaw illi l il kunsill qabel ma ħafna mill-proposti tagħna għaliex eh, dawn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina huma imsieba strateġiċi u dawn jagħmlu sieba strateġiċi jagħmlu ħafna affarijiet flimkien mhux biss jitkellmu. Bħalissa din hija sitwazzjoni problematika. Għandna ħafna opinjonijiet eh,